l-negozjati ta' sew diffiċli u jistaw kol jomilom possibli ma jinser namel l-almutija biex natikom l-informazzjoni, grazzi. Grazzi, sur komissarju. Nishtiq nejdilkom illi ħames mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni ġew prezentati u din informazzjoni nala diskussjoni u ser nifutaw għada f'nofsinhar. Eżis kollegi. Ser għaddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. Iġifiri, mistoqsija orali oħra, l-Kommissjoni dwar ir-regolament li japplika skema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati. Għanna sitt awturi li ser jitkellmu, l-ewwel li ser jitkellem l-Onorevoli Kaspar għal żewġ minuti. Kollegi, Kummissarju, il-GPS joffri aċċess għas-su għal 176 pajjiż li qed jiżviluppa dan joffri trattament preferenzjali mingħajr ma nistennew xejn lura. Hemm ukoll il-GSP Plus għal dawk il-pajjiżi li qegħdin f'sitwazzjonijiet diffiċli ħafna. Sa mill-ewwel ta' jannar ta' l-2012 jkollna bżonn ta' regolamentazzjoni ġdida għaliex dik dak ta' qabel ser ikun skada u dan ser joffrilna żmien biżdejjed biex biex ikun hemm l-ewwel u qari f'dan il-Parlament. U sa dak iż-żmien qed nitolbu l-Kummissjoni biex tipproduċi proposta malajr kemm jista' jkun. Għaliex aħna għandna bżonn li nagħmlu ikollna dan il-qari tnejn li huma u għanna namlu dan mingħajr pressjoni żejda. Aħna rridu fatti u figuri dwar kif is-sistema preżenti ħadmet sissa jekk ġabit benefiċċju, jekk taġ benefiċċju li dawn il-pajizi. Il-volum tal-esportazzjoni zdiet, u jekk il-pajizi eh, benefikawx minn din is-sistema, il-pajizi li kellhom jibbenefikaw. benefikaw kollox miex isew f'din is-sistema meta pajjiż bħal qatar li għandu tul per capita e, iktar minn 25 stat membru flimkien jaqa taħt il-GSP naħseb li dan għanna isuħ b'birreqa ħafna. Jiena qed nitlob lil kulħadd f'din il-kamra biex trattaw din ir-riżoluzzjoni nżommu nkunu ġenerali ħafna u ma nsemmux eh, każijiet partikolari fir-regolamentazzjoni. Grazzi ħafna issa s-sur Martin għal minuti. Grazzi. Jiena nilqa it let reġims li għanna taħt il-GSP u kif il-GSP Plus. Um, il-49 eh, pajjiż l-iktar fqir fid-dinja għandu ikollhom aċċess kif għall eh, is-sur Kaspari hemm 176 pajjiż li suppost għandhom jiġu offruti dan l-aċċess u 16 il-pajjiż ieħor għandhom jingħataw aċċess aħjar eh, fis-suq permezz tal-GSP Plus u għandha tiġi implementata wkoll 27 uh, każ individwali Pero u wkoll ġust li aħna nistennew li dawn is-16 16 il pajjiż li qed jibbenefika li iżomm eh, mal-impenji tiegħu taħt dan din il-konvenzjoni. Jekk naraw li xi pajjiżi mhux qed isegwu ir-regoli u mhux qed jirrispettaw il-liġijiet taħ dawn il-konvenzjonijiet allura se nitilfu l-inċentiv li qed tagħti li suppostati il-GSP Plus. Però barra minn dan aħna nkunu qegħdin nikkastigaw pajjiżi oħrajn tal-GSP u jisna nkunu qegħdin nagħtu preferenza lil 16 il-pajjiż li mhux qed jirrispetta ir-regoli. Il-kasta Ranka di investigat per eżempju mill-Kommissjoni u ser tittieħed azzjoni kontra dan il-pajjiż. Għal daqstant jiena nħoss li għandu jkun hemm investigazzjoni wkoll fir-rigward tal-Kolombja u wkoll fir-rigward ta' 27 konvenzjoni differenti. Dan ma jfissirx li ħan jihdu azzjoni kontra l-Kolombja, iżda ser ninvestigaw bħalma minna fir-rigward tal-El Salvador meta mbagħad indunajna li m'hemm bżonn nieħdu azzjoni. Il-Kommissjoni taċċetta li fil-futur il-Parlament ser jagħti dritt għal talba tal-investigazzjoni tal-GSP Plus u kol it-tieni punt. Il-Kommissjoni ser tippreżenta lil parlament ir-rapport fuq l-status u l-edukazzjoni u l-implementazzjoni tal-konvenzjoni għal beneficiarji ta' gsp Plus, GSP Plus li ġa eżistenti. U wkoll il-Kummissjoni qed tippjana li titrasmetti lill parlament il-regolamentazzjoni reveduta tal-GSP. Inti qed tinna li ser tingħata sa Ġunju, però nispera li tintasal qabel. Grazzi. Aziz kollegi, aziz komissarju, Situara wara li ġifurma dan il-Parlament, aħna mal-ewwel kena din il-kwistjoni ta' suspensjoni tal-GSP Plus. L-aktar frabta ma' l-applikazzjoni jew non applikazzjoni ta' dan il-mekkaniżmu għal żewġ pajjiżi, Sri Lanka u l-Kolumbja. Fl-ewwel każ kellna ħafna żbalji, uħud minnhom gravi illi għamletom pajis pa' Sri Lanka illi eh, illa t-profa toħroġ minn gwerra ċivili b'organizzazzjoni terroristika terribli minna tal-Kommissjoni hawnhekk eh, għadġinna wis illi waslet għal proposta biex tiġi sospiża l-GSP Plus. Fil-Kunsill madonna kollu ma kienx hemm eh, dan it-tip ta' deċiżjonijiet u deċiżjoni ttieħdet. Dwar il-Parlament Ewropew ma kien hemm l-ebda rwol ħadd ma talab l-opinjoni tagħna fit-tieni każ. Għandna pajjiż li qed jiġġieled eh, gwerilja interna u hemm ukoll ta' kista drittijiet tal-bniedem, jinkludi qtil ta' trade unionisti. Il-Kommissjoni ma esprimiet ma esprimiet ruħa biex tiftaħ investigazzjoni iżda tkellmet dwar iskambju liberu li naqbel miegħu fil-Kunsill nafu li hemm gvernijiet attivi biex iħarsu l-interessi tal-awtoritajiet tal-Kolumbja u għal darb'oħra ir-rwol tal-Parlament Ewropew kien zero. Ħadd ma talab għal opinjoni tal-Parlament illi kważi kuljum ikollu jisma' l-vuċijiet ta', ta dawn il-pajjiżi ma kena lebda studju ta' impatt dwar il-konsegwenzi istituzzjonali u ekonomiċi jekk ikun hemm sospensjoni. Iżda qegħdin naraw dan l-element komuni li huwa ir-rwol marġinali tal-Parlament Ewropew dawn huma deċiżjonijiet politiċi u mhux tekniċi jkolli ngħid. U jiena naħseb dinja xi ħaġa li ma nistgħux naċċettaw għalhekk hemm bżonn ta' regolament ġdid u napprofittaw mill-iskadenza tal-aħħar tas sena 2011 e, u dawn iż-żewġ każijiet naħseb e, e, jagħtu xhieda ta' dan. Dan juri wkoll dak li qed jiġri eh, f'dawn l-aħħar xhur f'dawn il-pajjiżi. Per eżempju, jkun interessanti illi naraw eh, x'limitu hemm tal-vjolazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem illi l-Kummissjoni taħseb li meħtieġa biex tiftaħ investigazzjoni fil-Kolumbja jew f'xi pajjiż ieħor, jew x'tip ta' passi mm, ċari u tondi il-gvern ta' Sri Lanka, per eżempju, sospensjoni tal-liġi marzjali, eh, xtib ta' passi trid tagħmel biex ma jkunx hemm sospensjoni. Aħna sur komissarju edin nitolbu dan proposta ġdida jekku possibli sa ġunju kriterji ċari għal eligibilità tal-pajizi li jibbenefikaw nżommu f'naħna l-GSP u strument ta' svilupp u fil-lista tal-pajizi li jibbenefikaw għanna xi pajizi illi mhux qegħdin daqshekk jizvilupaw u il-firma tal W, w Atala jellow f'dak għandu saqsar pajjiżi li benefikaw. U kol evalwazzjoni u impatt tal-GSP u eh, hawnhekk irrit tieħed in konsiderazzjoni r-rwol tal-Parlament jekk ikun hemm sospensjoni. Irid ikun rwol sħiħ għaliex hawnhekk qegħdin nittrattaw deċiżjoni politika. Grazzi. Għal żewġ minuti l-Onorevoli Kiel Nielsen, kjaġbok. Sur President, diskussjoni l-lum huwa fuq tlet aspetti fuq is-sistema tal- tariffi ġeneralizzati l ewwel nett ir-regolament li għandu jiskadi fl-30 Deċembru 2011 sabiex il-Parlament Ewropew jeżerċita drittijiet sħaħ skont it-Trattat ta' Lisbona bżonn il-Kummissjoni tieni la bosta regolament il-ġdid mhux aktar mingħajr minn Ġunju tal-2010 tieni net it-ħadim tal-GSP Plus huwa kollox barra perfett min qed jiddeċidi fuq l-isel beneficjarja bażi ta' liema kriterji mirakli, min qed jikkontrolla effettivament it-twettiq ta' 27 konvenzjoni internazzjonali fil-qasam soċjali u ambjentali li huma obbligatorji biex wieħed jibbenefika mill-GSP Plus. Ma nafux imma min, x'kienu r-riżultati tal-GSP Plus? Qed nitkellmu fuq l-iżvilupp sostenibbli, diversifikazzjoni tal-produzzjoni, l-ħolqien tal-impjiegi, deni, jew inkella niġirdu kontra li jkun hemm kuntratti għal-qasir żmien li jiġu abbandonati l irtizet Ma nafux xejn fuq din il-ħaġa. Lura hemm bżonn riforma fil-fond ir-regolament sabiex niggarantixxu l kontroll demokratiku niżguraw l miżuri meħuda għedin nfittxu kunu jaqblu ma dak li rridu. Il-kas eh, li nikundanaw dak tal-Kolumbja. il komissjoni għadha ma tistax tagħmel stħarriġ fuq il-ksur serju ta' drittijiet tal-bniedem imma dan huwa stħarriġ li huwa previst mir-regolament. Ma nistgħux eh, nimmaġinaw skont il-valuri eh, tal-Unjoni Ewropea kif l-Unjoni Ewropea tista' tabbanduna l-kondizzjonijiet fuq dawn il-GSP u l llum qed tmur tiġri biex ikunem hemm eh, ftejm ta' kummerċ ħieles mal-Kolumbja. Dan u raqqa eh, ta' ħarta l trade unions l produzzjoni eh, industrijali lil bdiewa li jem fil-Kolumbja. Kettu persben, Joe Higginsur. Uh, thank you, President. The system whereby... Grazie, il-sistema fejn l-Unjoni Ewropea tagħti trattament preferenzjali għal ċertu pajjiżi ilu fis-sessa mill-1971 dan qiegħed hemm biex itejjeb żbilanċ fil-kummerċ bejn pajjiżi sinjuri u dawk iktar foqra fid-dinja u biex bekk jikkontribwixxi għal żvilupp sostenibbli. Kummissjoni inti taħseb li f'dan ir-rigward dan kollu kien ta' falliment u li l-ftehim ta' kummerċ tal-Unjoni Ewropea jibbenefikaw kooperazzjoni transnazzjonali bażati fl-Unjoni Ewropea li jużaw risorsi superjuri biex jiġġieldu kontra produtturi żgħar f'pajjiżi foqra u dan waslu għal eh, ħsara uh, lill ambjent u telf ta' impjiegi f'dawn il-pajjiżi foqra. Il dokument il-ġdid tal strateġija ġdida tal-Unjoni Ewropea li ġie publikat tliet snin ilu juri dan allura u x'inhi eh, it-tama li għandhom il-persuni tal-Afrika, tal-Azja, tal-Amerika Latina. Dan l-aħħar, f'dawn l-aħħar ġimgħat il-Kummissjoni Eh, rat x'inhuma l ispekulazzjonijiet kriminali fir-rigward tal-hedge funds li qed jippruvaw jiksbu profitti ta' malajr u jagħmlu spekulazzjonijiet kontra l-euro u l-euro u l-Greċja b'mod partikolari. U inti l-foqra tal-Greċja tfajtom fidejn dawn il-parassiti, dawn il-kriminali li qed jamlu daqshekk Sara. U jien nixtieq insaqsik, kif tavalwa il-Kummissjoni jekk dawn e, e, u xqed jipproteġu id-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema barra mill-Unjoni Ewropea f'dawn il-pajjiżi foqra. U tista' tgħidilna fir-rigward tal- aġenziji gvernati e, ikkontrollati mill-gvern li riċentament rajna li kienem ħafna qtil pereżempju ġewwa la makrene u x'taħseb inti fir rigward tal-GSP Plus ma' Sri Lanka meta nikkonsidraw li wara l-elezzjonijiet il-gvern ta' dan il-pajjiż għadu huwa għadu u jibqa kontra dawn id-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddima f'dan il-dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Għal żewġ minuti Sir Kamal. Grazzi ħafna. President, grazzi Komissarju. Naħseb li l-koll nistaw nifmu li wieħed mill-għanijiet tal-sistema tal-GSP kien li integraw il-pajjiżi foqra u natu trattament preferenzjali din kienet ħaġa pożittiva biex nirranġaw xi bilanċi eh, tal-kommerċ bejn pajjiżi foqra dok sinjuri. Ikolli ngħid li jien għandi ħafna ħbieb u eh, familjari f'dawn il-pajjiżi Hemm governanza fqira ħafna f'dawn il-pajjiżi, hemm monopolji tal-istat u gvernijiet korrotti li qed eh, jipprevjenu lil negozjanti f'dawn il-pajjiżi biex jiġġeneraw iktar kabir. U U kol hemm il-fatt li ħafna ċittadini f'dawn il-pajjiżi mhux qed jingħataw l-aċċess għal eh, servizzi u prodotti li aħna lina huma xi ħaġa ta' kuljum normali fl-Unjoni Ewropea. Però ejjew nirrikonoxxu l-fatt li l-aħjar mod biex ngħidu lin-nies foqra huwa permezz ta' għajnuna lin-negozjanti għaliex dawn jistgħu jikkrew xogħlijiet, jistgħu jikkrew ġid u jistgħu joħorġu lin-nies mill-faqar. Waqt in-negozjati riċentament ħafna membri fil- kienu qed jaħsbu dwar il-one size fits all li tat il-Kummissjoni għal dawn il-pajjiżi kollha. Uffiċjal tal-Kummissjoni ġie mistoqsi u qal li din hija wkoll mhux biss dwar kummerċ iżda wkoll dwar integrazzjoni reġjonali. Però aħna meta saqsejna lil pajjiżi ta' l-ACP li għandhom tħassib partikolari u saqsenjom jekk dawn jistaw jenataw il-GSP Plus għallunna li mux possibli għalli ikunu edin jiksru xi punti mill-konvenzjoni u għallura dawn ma jikkwalifikawx għal GSP Plus. Aħna irridu nkunu iktar flessibli l-qoddim u il-GSP Plus tista' tkun alternativa għal IPES u forsi nistgħu ntejbuha, nistgħu nagħmlu sanzjonijiet fuq ċertu pajjiżi li mhux qed jilqu l istandards u nistgħu nkomplu niddialogaw biex nassiguraw li kundizzjonijiet f'dawn il-pajjiżi li jiġu mtejba u nassiguraw li eh, l-affarijiet ma jsirux ta' malajr kollox ġurnata irridu nieħdu żmien u allura bl-aħjar mod u li ngħinu lil pajjiżi u naraw kif nistgħu nagħmlu bl-aħjar mod. Grazzi. Grazzi. Issa ser nadi il-kelma l-Kummissarju Dagot. Grazzi, Sur President. Il-sistema preżenti tal-GSP tiskadi fil-31 ta' Deċembru tal-2011 il-Kummissjoni ġaqet taħdem fuq aġġornament ta' din l-iskema u rivju ta' din l-iskema preżenti permezz ta' konsultazzjoni pubblika biex bekk isiru t-tibdiliet neċessarji u dan ser isir wara eh, assessjar tal-impatt. Il-proposta tal-Kummissjoni għal dan it-tip ta' suċċess eh, hija mistennija li titlesta sa l-2014. Din il-proposta ser tiġi soġġetta għal proċedura leġislattiva ordinarja li probabbilment ser twassal sa data tal-iskadenza tal-iskema preżenti il-31 ta' Diċembru 2011. Aħna nafu li rridu nevitaw situazzjoni fejn il-beneficjari tal-ESP jitilfu il beneficji kollha fil- l-ewwel ta' jannar ta' l-2012 u allura aħna flimkien ma' t tnedija ta' din is-sistema aħna qed naħsbu li nistendu regolamentazzjoni preżenti u xo li jkun hemm kontinwità sa ma jkun hemm l-iskema ġdida. Din tista' tkun qed tipprovdi suċċess tal-iskema u nassiguraw li l-benefiċjarji ma jintesewx. Għandkom tirċievu dokumenti dwar dan f'April. Jiena ħat nota ta' tħassib tagħkom dwar il-mod ta' kif il-Kummissjoni qed tagħmel monitorat ta' pajjiżi li qegħdin jibbenefikaw minn daw il-prodotti minn daw il-proġetti. Il-kriterji bażiċi għal GSP Plus hija ratifikazzjoni u l-implementazzjoni effettiva ta' 27 konvenzjoni internazzjonali fil-qasam tal- drittijiet tal-bniedem, governanza tajba, sostenibilità, eccetera irridu namlu moderazzjoni ta' dawn il-pajjiżi kollha li qegħdin jibbenefikaw minn dawn il-proġetti. Il-Kommissjoni u kol għanda l-obbligu li topera il-GSP b'mod ġust u objettiv. Aħna qed nibbażaw l-evaljazzjoni tagħna u l-monitoraġġ tagħna kemm jista' jkun fuq, fuq ir-rapporti ta' organizzazzjonijiet internazzjonali pal dik ta' dawk tal-ILO, tal-Nazzjonijiet Uniti u aġenziji oħrajn kif ukoll fuq il-mekkaniżmi ta' monitoraġġ li qegħdin imsemmija fil-konvenzjonijiet infushom. Dawn jipprovdu li ma jkunx hemm ambigwità u proċess u jkun hemm proċess tajjeb. Dan qed isir ukoll permezz ta' dialogu bilaterali ma' pajjiżi tal-GSP. Jekk dawn ir-rapporti għandhom informazzjoni li il-kriterji tal-GSP Plus mhux qed jiġu rispettati, ir-regolamentazzjoni tal-GSP tat il-possibilità li ssir investigazzjoni biex tiġi kjarifikata il sitwazzjoni u tittieħed azzjoni. Din l-investigazzjoni u din l-odda tal-investigazzjoni hija odda tajba ħafna li għandha tiġi intużata u tiġustifika s-sitwazzjoni. Però it-tnedija l-investigazzjoni mhijiex ħaġa li ċaħġa sempliċi għaliex din hija importanti ħafna fir-relazzjoni mal-pajjiż bħal pereżempju fil-każ riċenti ta' Sri Lanka. Lan tal-iskema tal-GSP Plus hija li tagħti inċentiv lil pajjiżi biex ikun hemm standards ta' governanza aħjar u pajjiżi tal-GSP Plus għandhom jingħataw l-opportunità biex juru x'numa l-impenji tagħhom għal l-objettivi tal-GSP Plus, irridu juru li jridu jokkooperaw ma' eh, korpi differenti internazzjonali ta' monitoraġġ Dan l-approċ ser jagħti kreditu għal passi li diġà tieħdu minn dawn il-pajjiżi huma konformi mal approċ bbażat fuq l-inċentivi tal-GSP Plus. Jiena lest li nidjaloga magħkom fuq il-futur tal-iskema tal-GSP u tal-GSP Plus. L-iskema preżenti u kol ser tiġbor fija l-kriterji tal-GSP Plus, il-montiraċ u it punti li ġew imqajma mill-Parlament Ewropew se jiġu analizzati. Minħabba li dan ir-review issa ser isegwi il-proċedura leġislattiva ordinarja, il-Parlament Ewropew ser jkun fuq l-istess livell mal-Kunsill biex jiġi determinat il-pożizzjoni finali tal-iskema tal-GSP. Grazzi ħafna. Grazzi Kummissarju, issa ser ngħaddu għal kelliema fisem il-gruppi Is-Sinjur Andra Kene. Wara dak li ntqal mill-kollega Kaspari li nappoġġa bissih dak li tqal, nixtieq nisħa fuq xi punti. Idħul fis-seħ ta' trattat tal-Lisbona jagħti forma, ġdida l-rwol tal-Parlament Ewropew Hawnhekk fuq il-GSPs waqasam fejn il-Parlament Ewropew ser jkollu aktar rwol. U eh, nixtieqek kummissarju li tħares mod favorevoli lejn dan ir-rwol ġdid tal-Parlament Ewropew. Allura trid tikkonsulta mal-Parlament Ewropew meta tkun qed terġgħu iduru l-lista tal-beneficjarji tal-GSP u l-GSP Plus. Il-Parlament ukoll għandu jiġi msieħeb fil-proċess tal-monitoraġġ ta' jekk il-beneficjeri tal-GSP u xqed japplikaw il-konvenzjonijiet eh, tal-ILO tal-ġnus maqudem 27 kollox minnhom u għadmir tagħna fil-Parlament Ewropew li naraw li niżviluppaw mekkaniżmi fiħdan il-komitati tagħna ħalli nikkontribwixxu għal dan il-monitoraġġ. Naħar punt kommissarju nixtieq nerġa' ntenni sejħa li hemm flabbosta rezoluzzjoni riżoluzzjoni li votaw fuq għada. Ġifieri l-Kummissjoni għandha tfassal ir-regolament il-ġdid fuq il-GSP malar kemm jista' jkun. U fl-aħħar mhux lanqas jiena ma naqbilx ma dak li ntqal fuq il-Kolombja minn xi kollegi. Il-Kolumbja hija pajjiż bħal ħafna pajjiżi fir-reġjun u ma nistgħux ma nagħtux każ żviluppi pożittivi u kisbiet li saru fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem. U fil-qada ta' dawk li jaqbżu għadrittijiet tal-bniedem f'dan il-pajis, ma sibx li hemm għalfejn noqogħdu nipuntaw sabajna lejn dan il-pajis għax il-regola il-, -regola, il ir-rezoluzzjoni tagħna titkellem biss fuq ir-regolament fuq il-bżonn li jkollna regolament ġdid. Is-sur Vital Moreira. Żewġ minuti. Sur President, Sur Kommissarju. ħaġa sabiħa li nistemaw l-Kommissarju dekuħ ti għajdilna l-Kommissjoni tibat inizjattiva leġislativa l parlament Ewropew biex kun hemm reviżjoni ta' sistema ta' preferenzi ta' tariffi ġeneralizzati sabiex il-proċess leġislattiv isieħeb il-Parlament Ewropew fil-ħin biex ikun jista' jkollu effett fuq il-sistema tal-GSP li ser titħol fis-seħ is-sena d-dieħla. Sistema bżonn nerġgħu nduru għax dan huwa istrument li ġi infassal biex nagħtu spinta lill-iżvilupp f'xi pajjiżi li għandhom bżonn aċċess għas-swi Ewropej. Minajr ebda reċiproċità meħtieġa minn naħa tagħhom linja skema illi tista' tintuża wkoll biex intejbu l-gvernanza tajba u l-qadda ta' drittijiet tal-bniedem f'dawn il-pajjiżi. Hija sistema li ġiet infassla biex jiġu stabiliti ċertu kondizzjonijiet li dawn il-pajjiżi jridu jilħqu. Għal dawn ir-raġunijiet l-istrument hemm bżonn li jiġi mġeddet dan eh, jgħin il-kummerċ, l-iżvilupp u id-drittijiet tal-bniedem. Madan kollu Dan it-tiġdid hemm bżonn illi iqis l-evalwazzjoni li saret matul dawn l-aħħar snin. Hemm bżonn ukoll illi jilħaq dawn it-tiġdid li ħansemmi l-ewwel net hemm bżonn illi jżomm in-natura temporanja tal-preferenzi tal-GSP. Ħalli preferenzi jkunu jistaw jittieħdu malli ma jibqawx meħtieġa. Mżonnu koll li e, saħħa l-approċ differenti bejn il-pajzi skont il-livell ta' żvilupp tagħhom u l-kompetittività esterna tagħhom. Tielet u l-aħarnet hemm bżonn li din is-sistema tejjeb il-mekkaniżmu ta' monitoraġġ sabiex niżguraw li l-kondizzjonijiet jintlaħqu biex dan il-pajjiżi jkunu eligibli għal GSP b'mod partikolari f'dak għandu x'qasam mal-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem fl-aħħar net kummissarju. Naħseb tkun idea tajba illi l-opinjoni tal-Parlament Ewropew tibda titqis mill-bidunet tal-proċess leġislattiv. Grazzi ħafna. Is-Sur Papa Stamkos żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Normalment eh, il-pajjiżi fost lanqas żviluppati eh, jiġu trattati mod partikolari taħt is-sistema tal-GSP. Il-lista ġdida għandha tqis l-għada ekonomika u l-kompetittività ta' dawn il-pajjiżi. Innuqqas ta' differenza fl-approċċ tagħna bejn dawn il-pajjiżi qiegħda tkun ta' dannu għal pajjiżi li huma lanqas żviluppati. L-ewwel reviżjoni għandha tipprova li terġa' bilanċ fis-sitwazzjoni, neħħu l-iżbilanċi illi stajna naraw matul it-tħaddim tas-sistema sissa. Il-politika kummerċjali tagħna u l-kundizzjonijiet li ġu stabiliti għandha twassalna biex ikollna gvernanza dinji aħjar billi nixtħu pressjoni fejn hemm bżonn. Dan serjenna wkoll biex eh, katru dimensjoni soċjali fil-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u anke fil-ħarsin u l-iżvilupp tad demokrazija. Hemm bżonn li l-Parlament Ewropew ikun jista' jieħu semmot attiv fil-qafas ta' din is-sistema riveduta u li jkun jista' jsegwi mill-qrib il-ħarsin ta' dawn ir-regoli minnaħħa tal-kapijiet u l-mexxija tal-pajjiżi li qed jigwadanjaw minn din is-sistema. Grazzi ħafna minuta u nofsa Sur Lange. Grazzi ħafna Sur President. Sur Kummissarju, aħna nafu li s-sistema tal-GSP hija waħda tajba u l-sistema tal-GSP Plus hija waħda tajba ħafna, qed rridu nippruvaw li dawn is-sistemi nestenduhom. U għalhekk hemm bżonn ħina diskussjoni fil-Parlament Ewropew, l jiġifieri, kummissarju jekk jogħġbok Iżommu naqra l-affarijiet ħalli konna diskussjoni. Hemm lokal titjib ukoll fis-sistema tal-GSP u nixtieq insemmi xi punti fuq dan l-aspett. L-ewwel net, min ħajġudika jekk is-27 standard illi hemm ġewx implementati fil-fatt u mhux biss ġew ratifikati formalment. Dan la jellow tamlu jew inkellem bżonn kumitat ta' evalwazzjoni li jistudja u jevalwa l-implementazzjoni sarit jew le. Imbagħad il-punt li jmiss is-soċjetà ċivili Nixtieq li din tkun involuta fl-evalwazzjoni tal-implementazzjoni tal-GSP Plus. Bħal per eżempju, eh, kif daħħalnihom fil-ftehim li għandna mal-Korea tisfel, punt li jmiss, min jiddeċidi fuq l-istħarriċ jew inkjesti li jisiru meta ċirkustanzi jitolbu li dan isir. Naħseb il-Parlament Ewropew għandu ikun involut f'dawn l-affarijiet għax naħseb palissa hemm ċertu eh, interessi li qed jiġu mħarsa billi ma jsirux dawn l-inkjesti. Allura nixuq li l-Parlament Ewropew kollu rwol biex jara li dawn l-affarijiet isiru. Batem punti oħra li nistgħu nitkellmu fuqhom fid dettall aktar il-qoddim. Grazzi ħafna Thomas Mann, żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President. Il-GSP kienet infassla essenzjalment biex toffri benefiċċji kummerċjali lil pajjiżi li qed jiżviluppaw. Kienet involvi din benefiċċji mill-lat dwana u għodot oħrajn u kien hemm riżultati pożittivi li ħarġu. E, nitna niksbu kol ċertu miri soċjali skont ratifikazzjoni li kienet e, issir tal-konvenzjoni tal-ILO tal-ġnus ma'uda. Fuq l-implementazzjoni ta' dawn il-kriterji, nistaw tassew nqisu li dawn il-konvenzjonijiet ikunu ntlaħqu jekk jiġu esportati prodotti li jkunu ġew immanifatturati ta' kondizjonijiet ta' xogħol eh, imġiel. Ħankomplu għadim dawn id-dispożizzjonijiet mod partikolari meta naraw illi il-konvenzjonijiet tal-elo ma jkunux intlaħqu, per esempio ma' Ċina Il-negozjati bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina ma waslu għal-ebda titjib fi drittijiet tal-bniedem. Rajna mijiet ta' eluf ta' nies li ħarġu jipprotestaw fit-toroq minħabba il-qada fit-Tibet. Hemm bżonn li nuru solidarjetà ma' dawn in-nies. Ħalli nuru li aħna qegħdin magħhom, dawn huma nies li qegħdin jiġġieldu għall-indipendenza kulturali u lingwistika tagħhom. Irridu naraw li l-standards ambientali u soċjali jintlaħqu biex dawn il-pajjiżi jitqisu bħala eligibbli skont dawn il-kriterji. U rridu niżguraw li meta naħdmu flimkien mal negozjaturi sħab ta' dawn l-aspetti jitqisu kif suppost. Grazzi ħafna. Imis issa l-sur sus tal-minuta u nofs. Sur President, din okkażjoni importanti biex ninsistu dwar l-importanza ta' din is-sistema ta' preferenzi tariffari ġeneralizzati. Kemm is-sistema ta' bażi GSP kif ukoll dik GSP Plus huma kollha marbuta mal-ftehim biex inaqsu il-faqar. F'sintonija mal-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem, il-ksur ta' dawn il-prinċipi eh, ewlenin eh, Dan l-aħħar waslu biex l-Unjoni Ewropea tirrevoka l-benefiċċji ta' tariffi preferenzjali l sri Lanka wara li kun hemm inkjesta profonda tal-Kummissjoni. Dan il-qafas istituzzjoni l-ġdid irid jara il-Parlament imdaħħal bisħieħ fil-proċess leġislattiv illi ser eh, ikun hemm modifika l leġislazzjoni attwali. Nittamaw li din tkun leġislazzjoni profonda skont il-leġislazzjoni ordinarja u għalhekk minn naslu għal Rizoluzzjoni komuni għaliex regolament ikun effikaċi jekk ikollu kriterji li fuqhom kriterji tajbi li fuqhom ikun imsejjes. F'Ewropa fejn il-maġġoranza ta' ċittadini ma jaqsmux l-esportazzjoni ta' demokraziji permezz tal-bajonetti il-kummerċ huwa meħtieġ u dan irid isir għabbażi ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Għalhekk ma rridux inkunu razzisti u ma rridux naġlu fl-azzjoni tagħna u nikkundannaw bħal ma hu l-każ tal-Kolombja. Jien għalhekk ma naqsamx l-aġir f'sens uniku fil-konfront ta' dak jew l-istat liħor Iżda nixtieq inħeġġeġ biex ikun hemm tisħiħ tal-monitoraġġ ta' sitwazzjonijiet kollha li jħolqu problema fl-ispirtu tal-leġilazzjoni attwali Għaliex aħna fuqa irridu nibnu din il-leġislazzjoni li qegħdin nappellaw għaliha. grazzi. Grazzi ħafna l-sur Susta. Jidir li l-sur Sala Franka mhux qiegħed hawnhekk, allura nistgħu naddu għas-sur Flerner, żewġ minuti. Grazzi, Sur President, grazzi. Sur Komissarju, din is-sistema tal-GSP li qegħdin niddiskutu dwarha illum din hija strument tajjeb ħafna illi suppost irid jgħin il-pajjiżi li fqar pajjiżi fid-dinja biex huma jkunu jistgħu jesportaw aħjar lejn Ewropa. Bl-istess mod kif il-pajjiżi Ewropej kisbu dak iċ-ċertu benessri, aħna irdu nippermettu l anka dawn il-pajjiżi kolom opportunità bħal din. Meta niddiskutu din is-sistema tal-GSP, lan ewlen irdu kun l-ħarsin ta' drittijiet fundamentali ta' dawn il-pajjiżi, kif ukoll il-ġlieda kontra l-faqar. Waħda mill-modi l-aktar effiċenti biex aħna nġildu il-faqar u noħolqu kondizjoniet ekonomiċi favorevoli jista' jkun iva dan l-istrument. Iżda irridu nagħmlu l-pressjoni eh, adegwata meta aħna ninnegozjaw dawn it-tip ta' ftemit internazzjonali ma nistgħux ninsew illi lan ewlieni huwa dejjem l-iżvilupp. Ma nistgħux inneħħu mill-programm eh, dawk il-pajjiżi li ma jħarsux rekwiżiti kollha, irridu noqogħdu attenti illi noħolqu bilanċ pajjiż illi nitħdulu il-kummerċ internazzjonali, nitħdulu l-possibilità li huwa jesporta lejn l-Ewropa eh, qed noħolqu eh, forsi li jirrispettaw aktar id-drittijiet tal-bniedem. Mawx kollegament dirett bejn il-kummerċ u l-faqar u drittijiet tal-bniedem. Iżda ta' bilħaq f'sitwazzjoni ta' faqar anke il-rispett drittijiet tal-bniedem jisofri kollu konsegwenzi jekk issa l-Kummissjoni qiegħda tiċħat li dawn il-pajjiżi il-preferenzi ġeneralizzati, dan sar ser iwassal għal qada aktar diffiċli għaċ-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi. Fir-rigward ta' 27 konvenzjoni ta' Nazzjoni Uniti jew tal-ILO li rridu jiġu implementati tajjeb wis imma ejjew nagħmlu l-analiżi ta' bilħaq analiżi realistika u pragmatika ta' kif dawn il-ftehmijiet dawn il-konvenzjonijiet jiġu mħarsa fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan irridu niftakruh. Ejjew l-ewwel eh, naraw l-affarijiet tagħna qabel ma niddettaw ċertu affarijiet fuq il-pajjiżi l-oħra. Grazzi, se ngħaddu għall proċedura kedġ tiegħi l-Onorevoli Nikolesku għal minuta. Hemm bżonn illi ikollna proposta sal-aħħar tas-sena. Nixtieq inkun naf li huma l-pajjiżi li ppreżentaw it-talba. Hija ħaġa normali illi nitkellmu fuq stati ġodda hemm bżonn illi nkunu lesti li nerġgħu naħdmu fuq is-sistema u nduruha. Grazzi ħafna. fuq l-screen l-ismijiet edin ħzina x'mawx kellimti, memx, memx kellima aktar. Allura nadu għal-kommissarju li ħaj intervjeni. Kienem minn semma il-Kolombja u Sri Lanka għalunna għal fejn f'kasa minna l-inkjesta ħna deċizjoni u fil-kas liħor le. Fil-kas ta' Sri Lanka l ettezzjoni tal-Kommissjoni ġiet miġbuda eh, lejn kif is-sitwazzjoni minħabba rapporti pubbliċi li ġew eh, mfasla mill-ġnus maquda u organizzazzjoni oħra illi wrew illi Sri Lanka ma kienx qiegħda tapplika għad ta' konvenzjonijiet, mod partikolari il-patt fuq id-drittijiet ċivili, il-konvenzjoni fuq it-tortura u eh, il-kastigi degradanti, konvenzjoni fuq drittijiet ta' tfal. Bil-maqlub tal-Kolombja l-approċ ġenerali ta' Sri Lanka kien li tiċħat l-eżistenza ta' kwalunkwe problema u għazlet li ma tikkoperax mal-Komissjoni fl-istadji kollha tal-inkjesta. Fil-kas tal-Kolumbja, il-riżultati tal-ajelaw tal-ġus maqdet juru illi hemm dubji fuq l-implementazzjoni effettiva ta' ċertu konvenzjoni tal-ġus maqda tal-ajelaw, pero li huwa kolċar ċar li l-Kolumbja mpenjat ruħa mal-ajelaw u l-korpi tal-ġnus maqda għamlet bidliet sostanzjali fis-sistema legali tagħha u hemm passi li qed jittieħdu mill-gvern biex jemenda l-leġislazzjoni tiegħu jtejjeb l-implementazzjoni. Hemm dialogu għaddej u kooperazzjoni mal-ġnus maquda u lajello. Dwar il-mistoqsija li saret mis-Sur Morera, nixtieq ngħid illi Il-regolament tal-GSP li qegħdin induru qed naħdmu biex insibu bilanċ fih bejn tal-bid differenti li saru hawnhekk qed niġu mitluba biex dan nagħmluh malar kemm jista' jkun u hekk ħanamlu. Qed niġu mitluba biex nagħmlu studju tal-impatt. Imma id-data tal-2009 fuq il-GSP ħan irċivuha biss f'Lulju ta' din is-sena u hemm il-konsultazzjoni mod partikolari tal-Parlament Ewropew li TTC. Jiena nixtieq nfakkarkom fl-impenn tiegħi li għamilt waqt ismiħ qudiem il-Kumitat Inta anke wara illi nofri l-skeda tal-proposti leġislattivi tagħna illi jaddu mill-komitat ta' konfixxu li ġejjin tafu li għadha ħnerġgħu naraw xurxin u ħanippruvaw flimkien noħorġu b'soluzzjoni illi l-Parlament Ewropew tagħtih l-akbar possibilta biex jiddiskuti mod miftuħ il-files differenti fosthom ir regolament il-ġdid tal-GSP u anke fuq is sistema tar-rollover illi aħna suppost għandna ndaħlu minn April. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna lis-Sur Kummissarju. Irrit ngħidilkom li hawn żewġ proposti tar-riżoluzzjoni illi ġew l lilna biex nalqu din id-diskussjoni, votazzjoni ser issir għada f'nofsinhar.